protetti taħt l-OLP, il-proċedura leġislativa ordinarja, u t-titlu tal-atti ser jiġi publikat fil-minuti ta' din is-seduta. Dan wassalna issa għal konferenza tal-presidenza, wieħed 8-3 imma bozz ta' din il laqgħa u naħseb li tqasmet, iżda nhar it-tnejn l-ebda tibdila għal fuq l-agenda. It-tlieta l-Kumitat tal-Affarijiet Legali ħa talba ta' Sinjura Lichtenberger għal eh, revoka tal-immunità ta' Sinjura Morvaj għal eżenzjoni. Din ser tiġi diretta għal ħin ta' votazzjoni ta' tlieta. Is-Sinjura Quisthold Rovol fuq il-politika kommerċali komuni li ser tkun it-tlieta ser tkun propju bid-dibattitu nar it-tlieta fil-axija. Mxat jishtiq jitkellem dwar dan, Sur Kaspari. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Grazie, Präsident, kollegi. Sissa għat ma kennix ħsib li namlu dibattitu fuq dan fuq il-politika tal-kummerċ ta' omnibus wieħed u aħna tal-fema li bħala Parlament Ewropew għandna ngawdu mid-drittijiet li jappartienu lilna fuq konna dibattitu. Grazzi tal-appostakom fuq dan il-punt. Grazzi Sur Kaspari jew xi ħadd li huwa kontra talba ta' Sur Kaspari. Forsi xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem favur? ħadd kontra? Din it-talba le? Tajjeb wis. Nivvutaw dawk li huma favur jollu idejom? Kontra. Astenzjonijiet. Ħadd mela Ir-rapport ta' Quistħod Rawol ħajettieħu pal-aħħar punt fuq l-aġenda ta' nhar it-tlieta. Il-votazzjoni ser isseħħ l-erba' imbagħad. Dan iwassalna l-agenda tal-erba. Il-PPE talab li kunem stqarrija mill viċi President tal-Kummissjoni rappresentantoli fuq situazzjoni tal-Belarus li tanda tiġi inkluża fil-agenda tal-erba wara il dibattitu fuq il-Niġerja. <coughs> sur Sala Franca. Grazie, Signor Presidente. Grazie ħafna, President, Signori e, il-situazzjoni politika fil-Belarus qed murallar u l prigjoni politiċi għet hija problema kbira u għandna wkoll kriżi mal-ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea li ġiet analizzat mill-Kunsil ta' Ministri s-sibt. Jesiġi li l-Parlament ikollu dibattu fuq dan suġġett u għal din ir-raġun aħna nitolbu li jkun hemm deklarazzjoni mill-rappreżentant Ola eh, fu jekk ma tkunx eh, hawnhekk forsi minn il-President jew il-Kummissar responsabbli għal relazzjoniet ma' l-ġirin u nistolbu li dawn jidħlu fl-agenda fuq il-bazi ta' dan eh, ikun hemm dibattitu ikun hemm risoluzzjoni wkoll fuq. Salafranca. Eh, Grazzi sur Salafranca. Nidwa pala tal talba tal-PPE, xi xaħat kontra? Le? Mela. Min huwa favur it-talba tal-PPE? Ollu jdejkom? Kontra? Astenzjonijiet? għaddit. Nistqarrija minn mir rappreżentant oli fuq situazzjoni tal-Belarus se tkun nhar l-erba wara d-dibattitu fuq in-Niġerja. L-iskadenzi, mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet il-lejla fis-seba ta' filgħaxija, emendi mill-mozzjonijiet konġunti għal Rizoluzzjonijiet għada fis-seba ta' filgħaxija, emendi għal mozzjonijiet konġunti għal riżoluzzjonijiet għada fit-8 ta' filgħaxija. L-votazzjoni ser isseħħ nhar il-ħamis 15 ta' Marzu. Dak kollox għall-aġenda tagħna. Is-Sur Speroni. Durante la conferenza. President, matul il-konferenza tal-presidenti jiena tlabt li fl-intervent tal-Viċi President rappresentantoli ikun hemm punt fuq il-piraterija marittima jkun hemm referenza speċifika fuq iż-żewġ eh, baħrin militari li ġew miżmuma fl-Indja. Wara li ġidejna dan fil-konferenza tal-presidenza naħseb li jintħallejta barra ma nagħmlu hekk u xek. jina konferenza president. Sur Speroni, fil-konferenza tal-president deċidejna li ma nbidlux it-titlu. Iżda nitolbu li l-rappresentant jitkellem dwar ġaralhom dawn il-żewġ Taljani u ser ikun is destin tagħhom. Naħseb ġiet kuntattata fuq dan u ħanarfuha xorta waħda jekk dan ma kienx il-każ. Issa l-President ġi mitlub jagħmel stqarrija jiena stess mela aħna mestqarrija fuq l-tsunami tal-Ġappun u d-diżastru ta' Fukushima. Naħseb wara mbagħad ser ikun hemm dibattitu u round ta' interventi